Dak l-ismijiet, sla ġifiri tistaw tivvotaw bissar 11. F'kas li tkunu eh, tikkorreġu xaġa fil-dokument tal-vot, morru den dawk li għoddu il-voti biex jatukom dokument ġdijt imbat liħor eh, għattawħ. Kazijiet l-oħran isman pala mux validi. Poġġu l-dokument tal-vot fl-envelop. Niftaħ il-votazzjoni. Yes, 90, okay. Uh, what it is, 90. Okay, okay. Is-sur Richtfried, jekk joġbok. Vielen Dank, vielen Dank, Herr Präsident. Grazie ħafna, President. Eh, smajna l spiega siħa li tajtna dwar elezzjonijiet. Mandi xar fejn għamil mistoqsija kollox ċar issa perfettament eh, fimtu. Mena sewa, grazzi. Fine. Fine. What is fine, you are watching everything around because while, while <laughs> I'm just losing. Nixtieq nitlobkom, senjuri, biex tgħidu li jekk kaġbaqa xi ħadd li għadu jrid jivvota. Qed nistaqsikom għattilet darba. Senjuri, min għata għandu jrid jivvota. Dawk li għedin jihdu sib il-kaxxi tal-voti votaw huma wkoll. Mela nalaq il-votazzjoni, nalaq il-votazzjoni. Nitlob il-dak qed jihdu sib il-kaxxi tal-voti biex fis-sala R010 biex jgħoddu il-voti nala s-sessjoni bat indoq l-qampina meta ninsuktaw u anke jkun hemm xi informazzjoni tgħaddi fuq l-screens li tarrafkom li nkunu ħan nissuktaw. Jekk ikonna li rridu nivotaw fit għattilet darba, ħanibdew hekk għal-ħabta tas seba seba u nofs. Jekk joġobkom titolqux mill-bini tal-Parlament Ewropew għax aktarx jkollna nerġgħu nivvotaw illum il-lejla nerġaw għas-seba jew is-seba u nofs, toħġux il-barra mill-bini tal-Parlament Ewropew. Grazzi, Sinjuri, u nistospendi s-sessjoni.